kieġobkom u postkom. Porządek dzienny przewiduje głosowanie na... Skąd l-agenda issa għanna miktub li aħna ħanaddu issa għal votazzjoni ta' dwar il-rapport ta' Sur Sorjan dwar l-abbozz ta' budget ta' emenda tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2010. Il-votazzjoni dwar dan ir-rapport tkun votazzjoni nominali. Jekk joġobkom għandkom kolħat il-karta tal-votazzjoni. Otwieram głosowanie. Votazzjoni miftuħa. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Kulħadd vota. Votazzjoni samaluqa. Għaddit. Proset l-sur Issa naddu għal-rapport tas-sur Arias Echeverja. Ir-rapport dwar il-kompletar tas-suq intern u kummerċ elettroniku. Ngħaddu għall votazzjoni favur. Minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Ikjeġbuk sur posselt. Iva, Jiena nsejt il-karta tiegħi fil-kumitat, fil-kamra fejn kienna tillaqa tal-kumitat u xtaqt illi ngħidlek illi x'kienet il-votazzjoni tiegħi fuq dan ir rapport fil-fatt. Okay. Okay. you. must help it in any way. E, głosujemy teraz sprawozdanie pana Ariasa Mela issa ngħaddu għal-votazzjoni tar-rapport tas Sur Arias Siċeverja kifettilkom dwar il-komplitar tas suq interna kummerċ elettroniku minn favur, mill kontra, astenzjonijiet għaddiet. Proset l-Sur Eċeverja. Ngħaddu issa għal-rapport tas-Sinjura De dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili. Naddu s salvatazzjoni Naddu għall-ewwel blok blok ta' kompromess u din hija votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Nagħlaq s salvatazzjoni Għaddit kif tistgħu taraw. issa nifutaw fuq il emenda fuq il-rapport kif emenda skużawni, minn mela favur, minn kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu issa dwar għal-votazzjoni dwar ir rapport dwar il-proposta kollu kemm il votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota Votazzjoni issa magħluqa. Għaddit, proset li Sinjura De Verac. Sur Tsipras, xtaqt tkellem. Aqqas il-karti għaj mu għed taħdem. Ma kienx għed taħdem għal l ħar zewġ voti illi għamilna. Mela, 831. Jek joġbok jissan batlek xaħat sabiex jgħinek. Jissan għaddu għal votazzjoni fuq il-rapport ta' survi tal-kwadras l-regolament tal- Konsil Parlament dwar sigurtà tal proposta tal-gas għandna l-ewwel kompromiss minn favur kontra astenzjonijiet għaddejt. Issa nivvotaw fuq eh, fuq il-proposta kif emendata, minn favur, minn kontra, minn min jestjeni għaddiet. Issa nifutaw fuq il-proposta leġislativa kollha votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa għaddiet proset l-sur Vidal Quadras. Issa ngħaddu qabel ma naddu l-votazzjoni li jmiss għandna issur xogor li jishtiq jitkellem, huwa rapporter. Iva, jina favur jekk jogħġbok tista' tieħu nota ta' dan tal-vot tiegħi. Iva, mela le, issa dan għaktar aktar tard nota donata tagħha. Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja l-ewwel net lill-Kummissjoni Ewropea tal-ispjegazzjoni illi tawna dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Pakistan. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il- il-ftejm ta' riammissjon fil fatt tal-Pakistan fuq dan qed nitkellem. Grazzi ħafna. Issa naddu dwar ir rapport dwar il-ftejm tal-missjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Pakistan ma kien hemm l-ebda emenda min huwa favur min huwa kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Jekk tixtiequ nagħmlu votazzjoni elettronika bla problem ta' xejn votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Dan ir-rapport għadda l-votazzjoni għaddiet proset l-Sur Xabar. Ir-rapport tas-Sur Kazak dwar relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mat-Turkija. Din hija proposta Għanna point of order qabel ma naddu l-votazzjoni, kjoġbor. Grazzi ħafna jiena nixtieq illi fuq l-artiklu 175 li jingħata rapport lill kumitat sabiex jerġa' jkun eżaminat minħabba li hemm kunflett ta' interess dak li x'jaqsam is-sur Kazak minħabba li huwa għamel studji dwar dan l-istess eh, suġġett u kellu rabtit ukoll mal-gvern Tork jiena naħseb illi dan mhux rapport oġġettiv u l-fattu nixtieq li dan ir-rapport jerġa' ikun imniet mill-ġdid u nittama li jkollna rapporter oġġettiv kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Din l-emenda aħna sfortunatament ma nistgħux naċċettaw issa ngħaddu l-votazzjoni dwar rapport tas-Sur Kazak dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi kummerċjali mat-Turkija. Ħan nivvotaw fuq l-emenda numru wieħed votazzjoni nominali u votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni issa magħluqa. Naddu issa għall-emenda numru 2 f'żewġ partijiet nivutaw fuq l-ewwel parti minn favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Sur President fil-punt numru 2 nafu li kien hemm grupp politiku illi kien hemm almenu 40 membru parlamentari illi xtaqu jibgħatu lura rapport lill kumitat U aħna nixtiequ nsaqsu jekk hemm xerbajn MP li jappoġġaw proposta tiegħi. Hemm min jappoġġa l proposta tal-kollega, hemm 40 kollega Kolego, to jest niewystarczająca liczba. Aziz kollega, ma kienx ma kellekx bizzejiet nis jappoġġawk, skużani. Il-numru ta' kollegi li jappoġġawk mhux bizzejiet. Mela għaddu issa nkomplu bil-votazzjoni tagħna ngħaddu bit bil-votazzjoni fuq tini parti tal-emenda numru t-nejn, Minu favur minn kontra. Tiħad ċekjaw b'mod elettroniku, niftaħ votazzjoni. Kulħadd vota nagħlaq issa l-votazzjoni. It-tieni parti ma' Naddu issa l-emenda numru 3 minn favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. U għaddu issa għall votazzjoni fuq il-proposta kolla kollha kemm jien favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Proset l-sur Kazak. Is-Sinjura Delange għandha rapport fuq eh, il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea rigward il-konservazzjoni tal-biodiversità. Se ngħaddu għal votazzjoni fuq eh, il-paragrafu 51 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Reporter Kirchbrook, grazzi ħafna. Sir President, il-vot ħari nixtieq li jkun vot elettroniku, vot nominali, Kirchbrook. Grazzi ħafna. Ġifri, inti qed tirrappreżenta din il-mozzjoni fissem il-partit tiegħek, allura? Iva, din id-diskutajni għaw kol ma' rapporters, ingrazzjak. Um, it was uh, slightly too late, but if, and, if nobody is against... Waslet inna naqra dar tard din, pero għajan nifutaw għahab votazzjoni elettronika. Mxħat li huwa kontra din it-talba? Grazzi, Sir President, jina noġġett għandi oġġezzjoni minħabba illi kif edna aħna nasbu li għandna jkollna set ta' regoli li applika l kulħadd. Jekk ikollna regoli, naturalment aħna rridu nimxu mar regoli nsegwu r regoli, nrispettawhom. Mela. Naddu paragrafu 67, maqsum seċ partijiet l-ewwel parti minn favur, minnu kontra, stanzjonijiet għaddiet, it tini parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu sa għal-paragrafu 69, votazzjoni maqsum seċ partijiet minn favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minn favur, minu kontra mistanzjonijiet ma ddiċ. Issa fuq il propozizjoni ta' rizoluzzjoni minu favur minu kontra mistanzjonijiet għaddiet din proposta With all due respect, we've had this procedure before, but we can ask for a roll call.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 għall-emendi orali. Però jekk inti issa hekk qiegħda tipproponi li aħna jkollna nagħmlu votazzjoni nominali, jekk inti qed tipproponi Din naħseb li ħadd ma jista' jkun kontra fil-fatt. Ekk timxi l-proċedura fil-fatt. Jekk li kieku kellna limitu stipulat ma jistax ikollna laqas vot wieħed kontra. Il-mozzjoni ta' kienet aċċettata jiena nixtieq ngħid proset lis-Sinjura Delange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 kontra stanzjonijiet għadda. Paragrafu 3 minn favur minn kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 26 minn favur minn kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 49 favur. Nerġaw naddu l-ura l-paragrafu 26 fit-sena, minn għal fit-sena mela, miftuħa. Wszyscy głosowali. Zamykam głosowanie. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Għadda. Għala mela, vot iżda naħseb li jkun tajb jekk aħna niċċekkjawha. Paragrafu 49, min favur. Kontra astensjonijiet ma' Paragrafu 49 favur kontra Aħjar nċekja għada b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Czy wszyscy głosowali? Kulħadd vota votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 83 votazzjoni f'żewġ partijiet. L-ewwel parti ma' favur. Minnu kontra. Astenzjoni ta' tiet. Tieni parti ma' favur. Kontra. Ma tietx. Paragrafu 84.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 Uh, we had a phrase after aħna kellna frażi li xtaqna nżidu wara l-ewwel tliet kelmiet, żidna l kliem and the G20 u minflok ella u ktibna l-kelma promote. Dik kienet l-emenda minn ħatana. Jiena nixtieq nfakkarkom milli meta intkom jekk intkom għandkom xi ħaġa kontra 39 persuna jridu jkunu kontra fil-fatt. Eja, metna l-ħat li huwa kontra futaw fuq l-emenda minn favur minn kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragraf 4'9 minn favur minn kontra Irridu niċċekjaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni għaddiet. Nadu issa għal paragrafu li jizzabinet 21 minn favur. Minu kontra. Maddiet, pero jgħan ċekjawa b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nara issa l-votazzjoni ddiċ. Il-punt B tal-premessi mi favur minn kontra mnu ddiċ. maddiċ. Unaddu issa l-proposta ta' rizoluzzjoni kollha kemm hemm favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Proset l issur Teo Karus. dak il-aħħar vot li aħna kellna. Meta tmorru lura fl-uffiċċji tagħkom ħassibu informazzjoni dwar il-ġim dwar il-jiem li ġejjin dwar il-ħamis propju suppost narħam, suppost ħassibu wkoll informazzjoni fuq eh, nhar ħamis kif ħat ivvjaġġaw lura. 583. Thank Kollegi, kħeġobkom. Ser nibdaw l-ispiegazzjonijiet tal-voti. Ser nibdaw